Aziz kollegi, Sesja zawieszona w dniu 11 lutego 2010 zostaje wznowiona. Mela sessjoni li kienet sospiża fi 11 ta' frar 2010 issa terġa' e, titneda tkompla. Nilqaw lil eh, President Mana l-ewwel darba fis-sessjoni nifirħulu. għanna bżon eh, ta' kwarta fil-bidu ta' sessjoni sabiex eh, natu l-informazzjoni li nishtiq un bat nibdew bid-dibattitu nishtiq u koll nir-ringrazzja l-sur Barroso inti kondraġ daw l-ħar ħames snin kon diġam mdorri li tpoġġi hawnhekk magħna mhix l-ewwel darba tiegħek allura. Sinjuri, għanna ftit punti li xtaqt nibda bihom. Dispjaċir ninformakom illi f'inċident tal-ferrovija li seħ ġewwa Brussell, il-kollega tagħna s eh, sinjora Kandago li kienet taħdem fil-Parlament mietet fl-inċident kienet ila taħdem mal-Parlament mill-2008 u fissem il-Parlament nixtieq e, eh, nwassal il-kondoljanti tiegħi lill-familji tagħha. U kena u koll l-arar ġo Madeira fil-Portugal. Il-dawn din ix-xita qawwija wasla tal-mew ta' 30 persuna u aħna nuru solidarjetà mal-familji tal-vittmi ta' din it-traġedja. Kieġobkom inqomu bil-wifqa u uh, namlu minuta silenzju sabiex niftakru f'dawn il-vittmi.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 li huwa ir-rebbieħ tal-Premju Saharov, il-Premju tagħna tal-Parlament lura fl-2006 u li huwa mexxej tal-Oppożizzjoni Demokratika ġewwa l-Belarusja.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 il-minuti tal-laqa u t testi li kienu adattati fi 11 ta' frar 2010 ġew asma xi kummenti minuti xi kummenti mela l-minuti ġew adattati. Xtaqt ninformakom ukoll illi wara l-istqarja bil-miktub numru 54 2010 marbuta dwar it-trasport minnaħa ta' ta' membri parlamentari l-lum fl-24 ta' frar ġiet appoġġata mill maġġoranza tal-membri parlamentari l-lum ġifiri artikli 1, 2, 3 u 4